Issa, il-rapport Swinburne tal-affas tal-kopru u tal-affas għal-banek, għal istituzzjoni bankari. Il-rapport era l-erba minuti, kjoġbok. Grazzi dan ir-rapport fuq il-kupru rezoluzzjoni għal istituzzjonijiet mhux bankarji tħarsu lejn il-tjufijiet sistematiċi li kellha l-sistema finanzjar kif ukoll l-infrastruttura tas-suq sew biex ukoll nevalwaw il-konsegwenzi interni u tal-tibdiliet li ġew implementati wara l-kriżi. Waqt ix-xogħol fuq il-rikupru żoluzzjoni tal-banek kellhom ħafna ħedma internazzjonali inqassar biex intejbu stabilità tal-infrastruttura kritika ta' suq tagħna iżda livell ta' interkonnessjoni tas-sistema finanzjarja kollha kemm hi ilha identifika identifikajniha bħala pundarje fis-swieq interni bħala ħaġa sħiħa jekk aħna nafu x'jiġri meta jfalli bank għadna ma rajniex jiġri meta inti kollok infrastruttura tas-suq kritika il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 tikrolla, nitama li dan għatma ħajseħ. Aħna però nfukaw fuq dan il-xenarju, għek dan dan il-rapport, nħarsu lejn il-clearing houses u l-sistemi ta' rizoluzzjoni, CSDs, sabiex nħarsu lejn iktar iħtieġa ta' riskju ta' infrastruttura f'osmoħrajn, per per eżempju l-assegurazzjoni u l-ġestjoni tal-assi, l-amir u l-agenda ta' riforma globali ġadar darba ġu implementati ħajkunu iktar importanti, ħajkunu iktar impatt fuq clearing houses houses għaliex waqt dawn illi ma forsi ikunu għadda iż-żmien għaddew tajjeb fi żmien il-kriżi ma trattawx il-volum ta' transazzjonijiet li jista' jkun ħajkollhom ħabtu wiċċa magħhom iktar il qudiem Is-CCPs diġà ġew identifikati mill-Bord ta' Stabilità Finanzjarja u CPSS IOSCO bħala source ġdijġ ta' riskju sistemiku. Il-kredenzjali makroekonomiċi għal eh, supervizjoni li ġi provduti familja għandhom jagħtu salvagwardji neċessarji sabiex jaraw is-CCPs tassew u istabilta u iktar trasparenti trasparenza fis-swieq finanzjarji, però li kieku jkun hemm falliment mela aħna jrid ikollna affasso ta' CCPs biex jekk dawn kollhom pjani tal-kupru biex jaraw xe jagħmlu u li ma' awtoritajiet supervizorji jistgħu jiddiet jindaħlu fil-intel fil-operazzjonijiet tħaddim tagħhom. Dan ir-rapport jisħaq illi operazzjoni ta' kuljum tista' toħloq l-infrastruttura tajba l-gvernanza tajba t-CCP sabiex il-banek xorta wahda ikunu ċentivizzati biex jipparteċipaw frekanti ta' biex umbat il ma jkun memxol fejt li prodotti illi ma jistaw xieġestu riskju tagħhom. Umbat minħa juża fl mill-aħħar il-klientel u minħa jużom da nasi ma jkunux qegħdin jisponu ruħom għal iktar riskju milli jistaw jifmu jossorbu ovvja illi jekk għanda kontraparti li tfal u inkellem u parti operazzjonali li l-CCP titlef il-marġni marti kollha default sabiex tipproteġi il-membri tagħha u s-sistem users. Il-CCP default waterfall li tiġi definit sew u komunikat sew. Meta nidibattu il-linja bejn il-kupru u soluzzjoni, il-Parlament laħaq konsens sot il jekk il-CCP jilħaq il-mizuri fost il members sabiex eh, sabiex dan isseħ il-default waterfall mela f'dak il kazanit dan pala recovery skont l-autorità ta' supervizjoni. Iżda jekk l-assi tal-klijenti jkunu valuti permezz tal-marġni ta' ħerkat jew inkella kull tip ta' għadda biex jiferrex biex jitaffi jittelf, mela dan għandu jisir taħt l aspiċi ta' autorità ta' rezoluzzjoni. Allura rridu naraw illi hemm sistemi fil-post li jekk il-CCP e kollu li default waterfall mela dak u ma jkollux iktar xi minne ma jistax imbagħad jieħu l-flejjes tal-pensjonijiet u riżorsi oħrajn minħabba li huma ġew mexxija ħażina. Jekk il-CCP e għandhom management għandhom ċans li jużaw dan qabel ma jużaw jużaw risorsi kollha u ma jużaw xil kapital tiegħu ma għandhomx inċentiv li balinċaw l-inċentiv tal-leħ tagħhom. Il-lasti tal-klijenti m'għandhomx ikunu valuti fil-kupru ma' żoluzzjoni biss. Jiena is-CSTs huma tħassib tiegħu hemmhekk differenti u mat jiġu minn ehm, tħassib regolatorju ma hawnhekk hawn ċertu kwistjon fejn inti għandek regolament ta' CSD ġejjin minn negozjati ta' trialogu bħalissa u dan ir-rapport jitlob li il-Kommissjoni biex iwassal toġiba leġislattiva għal kopru u rizoluzzjoni kif se jkun Non ci sono richieste per il caso. Ma jidirx ħadd ixtieq jitkellem, allora naddu signor Redding. Ingrazzja, nixtieq ringrazzja Swinburne ta' dan il rapport tant eċċellenti li seħ huwa minnu illi l-qafas regolatorju f'dan il-qasam huwa konformi ma' impenji internazzjonali li saru fil level ta' G20 sabiex intejbu l-ħatħaddim ta' swieq finanzjarji u navvitaw illi kontribenti ta' taxxa jkollhom iġorru il-spejjeż ta' falliment ta' istituzzjoni finanzjarja. Aħna nilqaw il-kontribut illi għamel dan ir-rapport għal dan il-dibattitu importanti importanti allura bażi tal-konsultazzjonijiet tagħna stess u x-xogħol li jkunu għaddejjin qegħdin fuq istabilità fil-bord istabilità finanzjarja ħana qbilna li priorità f'dan il-qasam kien ħankun li niżviluppaw għadna xirqa għall kupru u riżoluzzjoni tal-kontraparti aħna il-panel soluzzjonijiet diġa sistematika binatura tagħhom dawn ser jikbru fl-importanza tagħhom bħala ek kif l-impen tal-G20 biex idaħlu derivativi fil-CCP clearing houses huma implementat dwar il-situazzjoni taħrajn li semmew fil-rapport, aħna wkoll nħossu illi aħna nabżon nifukaw fuq it-totti tal-mteġijiet kredenzjarji li huma iktar qegħdin jiġu misħuqa fuq il-Vetuni Ewropea, esempio Solvency 2, fuq il-Security Deposit u kif ukoll li ħorġu proposti iktar il-qudiem fuq il-kupru soluzzjoni u li nqisu sejbit tal-xogħol internazzjonali. Aħna napprezzaw il-konsiderazzjoni għati rapport ta' xi punti jew l-għennin illi l-qafat regolatorju għal CCP Recovery and Resolution dan li ħajkollu indirizza per eżempju il-mekkanizmi illi jirregolaw telf potenzjali li jaqbżu il-ħtiġijiet ta' ġarmenti kontrattwali dawn għandhom ikunu trasparenti u effettivi u jekk meta nitħarsu lejn ir-rwol ċentrali kontinuità ta' servizzi li huma provduti Mississippi għandu jkunu salvagwardjati imma dan m'għandux iseħħ tal mod illi fixkel inċentivi għall-utenti ta' Mississippi jew ikella jwassal għal periklu morali. Il-Kommissjoni tieħu nota ta' dawn kwistjonijiet kif ukoll oħrajn li tqajmu fir-rapport u ser tqishom bir-reqa meta tkun qed ħejji l-azzjoni ta' politika tal-inqasam. Grazzi. Grazie. La...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 Għaldaqstant irridu nistennew ftit sekondi. Nittamaw.